ta' il-programmi ta' taħriġ edukazzjoni se jgħinu biex tittejjeb l-isfond eh, tal-Ewropa għall-Iżvizzeri. Grazzi Doris, jgħid il-President. Nixtieq nirringrazzja kun ifraħlek. Mhux biss għal dan ir-rapport imma għall-entużjażmu tiegħek Eh, safejna finanza tkun Madrid din il-ġimgħa biex eh, tagħti il-premju Lux mhux se nkun miegħek jiena għalkemm xtaqt li kont miegħek. Però jiena xorta kont involut eh, fieħda. Għanna Għandna bżonn aktar nies bħal rispek fil-Parlament Ewropew. Għax għandna bżonn li konna l ħatiħor jagħmel xogħol daqshekk effiċjenti nikkonkludu dan id-dibattitu u il-votazzjoni issir eh, f'nofsinhar fuq dan ir-rapport. Naddu issa għal punt li mist fuq l-aġenda u għal wieħed dan u huwa suġġett totalment differenti. Hija mistoqsija orali għal kommissjoni fuq il-benesseri tat-tiġiċ illi ibita. U dan eh, din mistoqsija mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali għandna sur Paolo De Castro li għamel il-mistoqsija għandu ħames minuti biex jistaqsi l-mistoqsija. Grazie President, Komissarju, kollegi. Din tal-lum hija okkażjoni importanti biex aħna niddirizzaw suġġett strateġiku bħal ma'i il-benessri tal-annimali fl-agrikoltura mill-ewwel ta' jannar 2012 ser jidħlu termin ta' direttiva 64-2009 li tistabilix il-protezzjoni ta' t-tġieċ, ġifiri li niprojbixu l-użu ta' gadgets konvenzjonali għat kabbir għat t-tġieċ li jbit, dan ser jiġi projbit biex bekk l-tġieċ eh, ġum kabra b'tal-imot li jiexu aħjar jien nixtieq nfakkar il-Kunsil tal-Agrikoltura ta' 12 ta' Lulju 2009 li kienet ġurnata importanti fej rappresentanza tal-pajjiż tiegħi jiena kont Ministru tal-Agrikoltura. Taljana kontribujna b'vot favorevoli għall eh, approvazzjoni ta' din direttiva. Issa għaddit sena minn daħlet fis-seħ din il-liġi qegħdin naraw li l-produtturi Ewropej qegħdin jirranġaw is-sistema ta' produzzjoni tagħhom imma qed isibu ħafna problemi Għalhekk għandna bżonn ta' impenn konkret minna tal-Kummissjoni biex t-proteġi l-benessri tal-annimal biex tħares il-produtturi illi zammew ma' sistema ta' tkabbir direttiva 74-2009 u biex tigarantixxi b'mod effettiv din dan trasferiment għal liġi ġdida u nevitaw illi jkun hemm xkiel fil-kompetizzjoni fis-suq u għalhekk flimkien mal-MEPs Aħna rajna li kien importanti li ndaħlu dan is-suġġett importanti fl-aġenda tal-Kumitat tal-Agrikoltura l-Iżvilupp Rurali, jina President tagħha. Għamilna ħidma intensa dan l-aħħar u ħadu sem il-gruppi kollha parlamentari u minna tkatret din il-mistoqsija orali tal-28 ta' Ottubru qed tissuġġerixxi lill-Kummissjoni tliet kwistjonijiet importanti, indikazzjoni dwar l-implementazzjoni tal-liġi ġdida fih dan l-Istati membri. Qed innet azzjoni li rridu nagħmlu fl-Istati membri biex niggarantixxu il-rispett tal-termini li ġew stabilita mid-direttiva. U rridu nieħdu konsiderazzjoni dawk l-intraprizi li juru rrieda li adegwaw ruhom it-tilinet miżuri garanziji biex nevitaw kriżi tal-suq tal-bajt fis snin li ġejjin u nevitaw forum ta' konkurrenza mhux leali minnaħata dawk il-pajjiżi li mhux lesti illi ħarsu l-liġi tal-Unjoni Ewropea fis-suq intern Ewropew dawn huma l-mistoqsijiet illi aħna nixtiequ tweġibiet konkreti definittivi minnaħa tal-Kummissjoni. Fl-aħħar net nixtieq nitlob il-Kummissarju biex ikollna suq aktar trasparenti kollu approċ fir rigward tal-kunċett ta' reċiproċità tal-regoli biex ikollna konverġenza aħjar fuq il livell internazzjonali dwar l-istenders tal benessi tal-annimali tapplika l-Unjoni Ewropea. L-attenzjoni li tajna l-dan is-suġġett spiss diskutejni fih dan il-Kumitat mill-bidu tal-Leġislatura, l-attenzjoni hija importanti biex nevitaw illi l-isforzi Ewropej, l-isforzi tagħna sur Kummissarju fir-rigward tal-benessri tal-annimali jiġu imxejna minn suq illi mhux kapaċi iħares u jaraf il-valuri soċjali illi hemm fil ġittal tal-ikel. U għalhekk irridu nevitaw illi l-produtturi illi jinsabu li l-in mir-regoli tal-komunità kunu jistaw eh, ma jobdux dawn ir-regoli biex ikollhom vantaġġi kompetittivi aħjar u għalhekk din il-proposta ta' riżoluzzjoni dwar benestri tal tgh li jbit li qed niproponu dal-għodu jista' jirrappreżenta l-ewwel pass importanti, l-ewwel kontribut importanti. Grazzi Paolo. Grazzi Paolo. Naddu għal-Kommissarju Vasilju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 Eh, Grazie President, onorevoli membri, l-ewel jiena il-Komissarju Dalli eh, eh, talabni jiskuza ruhu ruħu illi ma mux jatawa u personalment imma jiena kontenta li nirrispondi din il-mistoqsija xina qabel kont il-Komissarju għal benessri tal-annimali u s-saxħa tal-annimali. Fis il-Komissjoni nishti nejt illi il-proibizzjoni tal gadget konvenzjonali fl-1999 kien titip importanti għal benesseri tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, dan stimula diskussjoni intensa fid-dinja kollha u nixtieq eh, nixħed dawl ukoll fuq il-fatt illi l-Istati membri huma l-ewwel net responsabbli li jimplementaw leġislazzjoni eh, eh, E, dwar il-saħħa tal-tiġiċ e, illi bit il-Kummissjoni tagħmel monitoraċ e, permezz ta' spezzjonijiet mill-esperti tal-Kummissjoni u mid-dejta li tiġi provduta kull sena mill-istati membri bazi ta' deċiżjoni speċifika tal-Komissjoni li għandha x'taqsam mal-ispezzjonijiet tal-benesseri tal-annimali fil-farms. Il-xar li għadda f'Novembru Kenna id-dejt uffiċjali għal-2009 dwar il-siti ta' produzzjoni għal tiġiċ illi bajt. Dawn ingħataw eh, minn 24 eh, pajis stat membru. Sallum biss 18 l-istat membru illi istottomettow dejta kompluta din id-dejta turi illi 66% tal-produzzjoni, tas-siti tal-produzzjoni f'dawn 18 l-istat membru qegħdin ma' eh, mal regolament għandhom free range, eh, eh, sistemi free range. 3.5% għandhom e, gadgets konvenzjonali u 1% gadgets ta' forma oħra, pero l-Komissjoni eh, taf illi għadbaqa nuqasijiet ta' dejta u tliet stati membri illi għadhom ma rispondowx. Fil-waqt li sitt stati membri iprovdow biss dejta parzjali. Ġifiri din hija l-istampa bħalissa li mhijiex kompleta. Il-Komissjoni qiegħda b'mod kontinu titlob lill-Istati membri biex ikomplu jimlow id-dejta nieqsa eh, u qed tagħmel dan f'kull okkażjoni. Anka fil-Kummissjoni Permanenti tal-Katina tal-Ikel u l-Benessir tal-Animali u Fil-Kumitat tal-Veterinari barra minnek il-Kummissjoni talbet bitra formali li l-Istati membri li jirrispondu u li jimplementaw il- il-projbizzjoni biex is-sitwazzjoni tkun aħjar fl-Unjoni Ewropea f'dan l-istadju l-Kummissjoni qed tikkonċentra l-isforzi tagħha biex tassikura li l-Istati membri jieħdu il-miżuri neċessarji biex jimplementawa din il-projbizzjoni ta' gaġeċ eh, konvenzjonali sad-data skadenti u l-Istati membri huma responsabbli li jassikuraw illi bajt li mhux prodott b'konformità mad-direttiva fuq din eh, fuq eh, għal protezzjoni tal-tiġiġ ma jistawx jitpoġġu ġew fuq is-suq skont illi il-leġiżlazzjoni Ewropea. Stampa ħjar tal-sitwazzjoni se tkun disponibbli is-sena d-dieħla. Wara dawk eh, wara jkun hemm laqa għal eh, daw kollha involuti din ħassi, din il-laqa f'jannar tal-2011 illum l-importazzjoni ta' bajt huwa eh, hija limitata minħabba li dan ma jdumx tajjeb wisq fuq l-iskafef u anke mħabba il-sikurezza tal-ikel fl-Unjoni Ewropea skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea pakketti li għandhom bajt li ġejjin pajjiżi terzi fej m'hemmx garanziji suffiċenti eh, tal-standard eh, standards ekwivalenti dawn ħajkollhom indikazzjoni fuqhom ta' tip tip ta' eh, ta' eh, tkabbir, ta' tkib ta' trobija biex ikun hemm id-distinzjoni bejn il-bajt importat u dak tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ħat eżamina s sitwazzjoni eh, ma' daw kollha involuti kif qedtilkom f'Jannar fid-19 ta' Jannar tal-2011 fi Bruxelles Fejn ħan assikuraw li jkun hemm l-infurzar tad-direttiva. Grazzi ħafna, President. Grazzi l komissarja ħanibdow issa għal eh, kellima fisem il-gruppi għal PPE għanna issur s-sinjura għansi Delanga. Grazie ħafna, President. qed naslu f'sitwazzjoni fejn miljuni ta' bajt mhux se jkunu jikkonfermaw mal-kriterji Ewropej u l-aspettattivi illi 30% ta' dawn il-bajt e, mhux se jikkonformaw ma' il-regolament tal-1999 il-bidwi irrit jidħol fil spejjeż ta' bejn Eh, spejjeż aktar ta' bejn 38 u 13% biex ikkonforma mar regoli u konsumaturi li huma lesti eh, li jħallsu biss eh, tnejn jew 3% aktar għal dawn il-bajt. Allura fil-Komissjoni se sir biex dawk il-bdiewa li mhux qegħdin jikkonformaw mal-regoli imma qed jipprovdu alternattivi Eh, ma jbatux, toħorġux bl-iskuza jekk joġobkom li l-istati membri għandhom jagħmlu kontrolli huma intom il-gwardjani ta' trattat għalhekk aħna qed nduru lejkom biex naraw li jsir xi ħaġa. Jiena jiddispjaċini li għadna qed nitkellmu dwar din id-dejta u dwar li nistennew sa sena d l-stampa aħjar se noqogħdu nagħmlu eh, eh, sa dan it-tant. Qegħdin nitolbu proibizzjoni tal eh, dawn il-gadget imma ukoll azzjonijiet nazzjonali. U hemm regoli wkoll dwar il-bajt li mhumiex prodotti skont ir-regoli. Jiġifieri kollox fidejkom ijat intom tridu taġixxu eh, eh, biex anka ma jsofrux dawk il-bdiewa li qegħdin jikkonformaw anka biex ma nitilfux il-fiduċja taċ-ċittadini. Il Nirringrazzja Sinna Dalange u issa għal minuta il-Sur Kapulus Santos fisem il-Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi President pal Paolo De Castro il-Ministru tal-Agrikoltura tagħna ipparteċipa fil deċiżjoni ta' din ir-regolament kienet taħdida kienu taħdidiet twal u kien hemm idejat opposti. posti u valuri opposti il-benesseri tal-annimali minnaħa u il-kompetitivita il eh, tas-settur. tas settur Eh, Kien hemm periodu transitorju biex is-settur ikun jista' jadatta ruħu. U eh, issa dit sena u l-regoli daħlu fis-seħ imma il-data ta' dawn l-irsiet tal-tjur għadhom mhumiex ċari. Eh, ma ma nistawx inħallu lil dawk il-persuni li jagħmlu l-isforzi ikunu vittmi ta' kompetizzjoni mhux xierqa. Nirringrasa lill kommissarju tal-informazzjoni però nixtieq aktar data, nixtieq inkun naf x'inhi sitwazzjoni f'kull stat membru. Għandna bżonn inkunu nafu wkoll x'miżuri speċifiċi ittieħdu barra dawk il semmit il-Kummissjoni. Il-miżuri li ittieħdu biex il-kumpaniji u l-irtsiset jikkonformaw mal-leġislazzjoni sal-ewwel ta' jannar tal-2012 barra minnek eh, hemm sanzjonijiet uniformi fl-istati membri dan huwa essenzjali u dan ħaj eh, jiksab appoġġ fil-parlament aħna ħa eh, aħna votaw uh, kontra l-punt F8 u 14 għax eh, nħossu li dawn mhumiex konformi ma' leġislazzjoni Ewropea u ħajimminaw il-riżoluzzjoni jekk jibqgħu hemmhekk. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal sur l Lalde. Għandek żewġ minuti. Grazzi President, Msarju. Ringrazzakom tal-informazzjoni li tajtuna fil-bidu ta' dan id-dibattitu nixtieq ngħid l-ewwel net illi jekk man anka jekk ma tkomx l-istampa jew le, il-fatt huwa li mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla ħajkun hemm xi 18 miljun bajda fl-Unjoni Ewropea prodotta taħt eh, sistemi illegali. Dan huwa fatt. Għandna eh, eh, ċiklu ta' 12 xahar u dan mhux se jinbidel b'mod drammatiku, drammatiku sa dak iż-żmien. il Eh, xantkom xi tgħidu dwar John Campbell u l-produtturi fil-Renju Unit illi nefqu medja ta' żewġ miljuni kull wieħed biex jikkonformaw ma' din il-leġiżlazzjoni u anka kellhom spejjeż aktar milli kieku kellhom il-gadgets konvenzjonali. Se ngħidulhom il-konsumaturi dar meta aħna wednihom illi sal ewwel ta' jannar tal-2012 mhux se jkun hemm aktar bajt fis-suq illi jkunu ġejjin mill-tiġiġ eh, imrobija fil-gadgets konvenzjonali. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tatina risposta biex aħna jina nkun sammur eh, lura u ngħidilhom illi ehm, ħajkun hemm miżuri ibsin għal min ma jikonformax kellhom 10 snin il-produtturi biex jikkonformaw. Jiena nixtieq li l-istati membri li qegħdin jikkonformaw ikunu jistgħu jipproteġu il-konsumaturi tagħhom u il-produtturi tagħhom eh, billi jipprojbixxu dan il-bajt ġej minn pajjiżi li ma jikkonformawx. Il-Kummissjoni qed tagħmel lista wkoll kif ikollha l-informazzjoni kollha lista ta' name and shame ta' dawk li mhux qegħdin jikkonformaw Eh, għaxar snin huma eh, u żmien twil u eh, kien hemm ċans li għet jinvesti. Inti, komissarju, fil-konklużjoni fil-konklużjoni tiegħek nispera illi ħajkollok saqarrija ibsa illi tgħid li tifhem lil konsumaturi u illi ħadd tieħdu sanzjonijiet ibsin biex tipproteġuhom. Grazzi l-Sur Lajen, nadi issa il-Sur eh, Van der Hausling għal-Grupp tal-Ħodor. President, Komissarju, ma tantx kont perswas mill-risposti tiegħek u l-istess għalet il-Kummissjoni fil-Kumitat tal-Agrikoltura il-kollega George Lyon għal li dawn il-problemi qegħdin hawnhekk dimna u ilhom ġejjin mill-99 u ħajkonna bajt eh, fil-2012 illi ma nafux se nagħmlu U mhux eh, bizzejt li wieħed jafda li l-istati membri li konformaw ma l-obbligazzjonijiet leġislativi tagħhom. Din hija kwistjoni illi aħna eh, eh, rridu narawa, naraw illi liġi applikabbli f'kull stat membru. U aħna għandna ħafna kredibilità fil-benessri tal-annimali u għanna niddefendu għadin iċ-ċittadini eh, b'mod ġust iserħu fuq il-fat illi dan kollu jiġi implementat għanna pubbliku sensittiv ħafna dwar dan il-benessri tal-annimali u aħna natu l-flus zwara kollox l bdiewa u e, għanna daw l-standards olijin e, fuq l-ambjent u l-benessri tal-annimali għalek, issa mistoqsija jiex għetta tagħmel il-kummissjoni fil-kumitat aħna tlabna katalogu ta' miżuri ma nistawx naċċettaw e, diskussjoni ta' estensjoni tal-iskadenza din mhijiex aċċettabbli. U din tkun qed tikkastiga lil dawk illi tiġà implementaw il-miżuri għax tkun qed tagħti għażliet għal ħaddieħor eh, biex ikollhom aktar żmien eh, jikkonformaw u din eh, tħat ispiċċa f'nuqqas ta' fiduċa fl-istituzzjonijiet eh, tal-Unjoni. Inti semmejt l-etikettjar u kol din hija kwistjoni esterna. Eh, xinejdu dwar il-prodotti illi għandhom ingredienti tal-bajt li mhumiex friski. Hemmhekk qed isir it-tiketjar din il-kustjoni u koll titiġi solvuta immedjatament u e, e, kif diġa qed 10 snin huwa żmien twil kulħat Kulħadd suppost kien jaf li e, kien hemm din l-iskadenza. M'għandux ikun hemm skużi għall-ebda stat membru laqas għal dawk il-ġodda. Ma tistax tgħid bħala stat membru li 10 snin ma kienux bizzejiet Aħna bħala Unjoni Ewropea qegħdin mexxejja fir-rigward tal-benessri tal-annimali dejjem nitkellmu anka fuq livell global globali dwar dan nargumentaw dwara ma' ċittadini allura issa rridu nimplementaw b'mod diligenti. E, anka aħna pala parlament u il-Kummissjoni hemm il-kredibilità tagħhom fin-nofs fir-rigward tal-implementazzjoni tal-standards u l-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni immedjatament mhux qodħal il-ħin għaddej biex insibu soluzzjoni li tkun sodisfaċenti għal kulħadd mill-ewwel ta' jannar tal-2012. Nadi issa Assur Jim Nicholson u għandu żewġ minuti Jim. Thank you. Uh, Grazzi President, l-għanet nishtiq najt illi jina minix konvint kompletament minn dak li qal il-Kummissarju kien hemm katalgu darbtejn propjament fejn uffiċjali tal-Kummissjoni ġewwa l-Kumitat tal-Agrikoltura U dak illi għalunna ma kienx biss inaċċettabli kien tassew tal-bikim. Jina smajċ għal il-kommissarju imma aħna jdun isu il- L-qsma kolla interessat in ġenerali, xħatajdulom lil dawn in-nies kummissjoni x'ħajkun ir-riżultati tan kollu rridu kunu nafwa xħidun il nirrealizzaw il llum l-aħħar siġiex diġà qegħdin iridu jilħu l-iskadenza. Kien hemm ċiklu ta' tiġi li bidu ta' numru ta' xhur. Forsi tista' telabera fuq dak li għat li lajnuna barra mill-Unjoni Ewropea mhux qegħdin jamlu eh, l-standards ta' ekvivalenza. ċi tajt bi din ħatiħu konsiderazzjoni l-punt li l bajt prodott fl-Unjoni Ewropea illegalment wara l-ewwel ta' jannar ħajkollhom l-istess timbru ma jkunux jistgħu jiġu esportati l barra mill-pajjiż fejn jiġu prodotti ma jkunux jistgħu jidħlu fis-suq. Hawnhekk għandna problema x'kif qal George Lane. Hemm 83 miljun bajda din nafuha fl-ewwel ta' jannar 2012 ħajkunu legali dal-bajt. U dan ħajkunu telf għall-Ewropa x'in-nies ħajkollhom bżonn il-bajt biex jiklu l-resta nagħmlu. Naħseb li għanna bżon ikunu nafu fejn sejrin. Kummissarju ħat ċertana li ħat ġet iġi hawnhekk tindirizza din il-Kamra f'Marzu u tatina proposta aċċettabbli fuq dak li intom qegħdin tipproponu li tagħmlu sabiex tikkontrollaw is-sitwazzjoni. ħafna produtturi u l-eluf, miljuni biex jikkonformaw ma l-istandard, issa ma tistax tipproponi li iħalsu għal ħaddieħor li mhumiex lesti li jagħmlu dan. Grazzi ħafna ġim issa fisem li FD għal żewġ minuti u nofs is-sur għanju. President, The Commission has created a huge crisis. President, il-Kommissjoni ħolqot kriżi kbira fl-industrija tal-Balt, 100 miljun um, asfur tiġiġa ħajkunu għadhom fil-gadget sal-ġurnata meta suppost ma jkunux għadhom. Irridu kun hemm l-infurzar tal-liġi għaliex Sfortunatament, faċli nitkellmu meta nkunu qegħdin bil-qeda u niktbu il-leġiżlazzjoni ma settur fil-prattika qed jiġi perikolat. Kif inti ħajr nexxielek issib tarf 100 miljun tiġiġa f'48 sija. Ejja nassumu li jirnexxielek il-konsumatur fejn ħajmur għal dawn it-83 miljun Eh, bajda illi jiġu konsmati kull jum. Fl-Indja, għal brażil għall ukrajina fejn it-tġiġ ikunu bidu l bajtaħom tagħhom fil-gadġeċ. U dawn ħajkollhom għalhekk vantaġġ kompetittiv. Dana kollu ħajjimmina l-isforzi tal-produtturi tal-bajt fir renju Unit u ħanispiċċaw inkunu kissirna parti kbira mill-industrija tagħna li għamlet investiment qawwi biex issegwi il leġizlazzjoni Ewropea. Naħseb illi Dana, mux, ma jamilx sens dawn l-azzjonijiet, jistaw anki jiġu um, jiġu um, attakkati minnaħa ta' WTO. Hemm ċertu stampi illi jena inħobb nara, però Eh, li kollok eh, hemm ċertu stampi għalwen li oġbuni ma mux ta' bajda bla timbru. Is-soluzzjoni tal-Unjoni Ewropea hi li jkollna numru ta' kodiċi stampat fuq il-bajda li kun ħareġ mir razzetti innifsu. Din hija ħaġa li tiġri fil razzetti tiegħi stess bħalissa il-makkinarju affidabli kummissjoni qegħdin jgħidu li diffiċli wisq li jagħmlu din il-kodiċi fuq il-bajt kajja n-neċessità tagħha, però kummissjoni din l-istess argument għalfejn il-rajja u irridu joqogħdu jidentifikaw l-innaċ individwalment. L-iktar soluzzjoni bis-sens hawnhekk hija li l-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni tinsisti il-fondi il fondi u fuq spezzjonijiet ikoll ikun hemm spettur li jiċċekkja x'qed jiġri fl-irtietet u li jagħmel eh, database abbażi ta' dak li jsib. Jista' jkun hemm suċċess biss jekk il-bajt ikun jiġi identifikat kif suppost. Grazzi kollega u issa dan ir-round ħanalquh bl-intervent Tassur Natras. Minuta fissam il-kollegi mhux affiljati. Grazzi President. Nina mhix biss kwistjoni ta' tiġiġ fil-gaġeġ mhux tajbin u adattati imma jaw wkoll dwar il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li qed issolverja s-suq waħdini. Il-ingħatajna 10 snin sal-2012. Nkella prodotti ikun illegali pajjiżi bħal Skandinavi bħal Renju Unit aċċettaw, però ħafna pajjiżi oħrajn sempliċement irrifjutaw li jagħmlu din il-ħaġa. Ovvjament biex wieħed ikun biex ikun um, ehm, kompatibli irrit jinvesti ħafna flus qed ikollna 15 il-ċentezmu 15 pence għal tużana bajt. Qed jiġu penalizzati dawk li obdew l-Unjoni Ewropea. Kien hemm min investa 10 miljun lira biex ikun konformi mad-direttiva, imissa l-Unjoni Ewropea ħat ippenalizzah jekk ingħataw iżjed żmien il-moral tal-istorja li jekk l-Unjoni Ewropea tagħmel direttiva, allura jagħmel sens li tiġi ignorata din id-direttiva. Grazzi lis sur qatt ras istassun is-Sinjura eh, Herans Garzija. Grazzi President f 2012 jistaw jisparixxu 400 produttur Spanjoli tal-bajt madwar 30% sa dawk kollha li hemm f'pajjiżi. Ġifieri 300,000 tunnellata ta' bajt b'kollox. Jirna xinna illi dawn jiġu jirna xinna kopru s-suq jek dawn jitħlu minn pajizi barani mill-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk il-benessri tal-annimali jerġgħu ma' ħafna iktar gravi minn dak fl-Unjoni Ewropea. Aħna provajna inkabru il-gadget ta' t-tġiġ, pero dana kollu jrid isir bis-sens għax inkella nispiċċaw nipperikolaw il-produzzjoni Ewropea u natu opportunitajiet kummerċjali għal eh, l-pajizi oħrajn barra mill-Ewropa fejn l-ispazju tal-lasafar u tjur fil gadja ċuwa ta' ħafna inqas minn dak li nirrekjedu aħna hawnhekk fi Spanja. Għedin nismaw li l-spejjeż jiżidu għal 600 miljun euro, 600 miljun euro anzi, naħseb illi aħna nixbilkom l-attenzjoni għal paragrafu 2 l-emenda li ressaqna aħna il-grupp tiegħi illi jitkellem fuq dawk responsabbli mill-isfruttamenti li qegħdin isira u li sal-2012 dawn il-produtturi ħajkunu għadin jimbidlu. Jduħna nappoġġaw l-produtturi li għadin jamlu investimenti sabiex jibdlu l-irtizet taħħom u ma li fl-axar sija ikolna krizi fil-suq Ewropew li wassal għal krizi u um, spejjeż żejda l-konsumatur. Aħna rridu naċċertaw li nirrispettaw il-benesseri tal-annimali u l-benesseri wkoll tal-konsumatur li ħalla sprezz raġonevoli. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Sinjura Rodus. Sinjura Komissarju, jiena nixtieq. Night illi li neħu il-gadgets tal-tjur tiġa ġi kienem kien hemm ħin bizzeja tal-istati membri produtturi biex jagħmlu l-bidla. Għadbaqa sena. Għalhekk naħseb idu naċċertaw illi fl-ewwel ta' jannar 2012 ma jkunx għadbaqa' iktar tjur fil-gadgets. Għall-istati membri illi ma jistawx jilħu din id-data, Nasab l-importanti illi nkunu nafu li muma rridu naċċertaw ukoll. Rridu li nipenalizzawhom, jaħlu multa. Produtturi illi ma jimxux f'konformità mal leġiżlazzjoni Ewropea m'għandhomx jitħallew ibijaw il-prodotti tagħhom fis-suq intern. Grazzi ħafna minuta Sinjura Reimers, President, Kummissarju, kollegi. Fl-aħħar 12 sena Inna nafu li fl-ewwel ta' jannar tal-2012 it-tjur ma jistgħux jinżammu f'dawn it-tip ta' gadgets. Ma nistgħux ngħidu li l-istati membri fit 12 sena ma kellhomx ċans biżejjed li eh, jippreparaw lill produtturi tagħhom għal din il-bidla. Dawk li għamlu il- ix-xogħol tagħhom u bidlu qegħdin ikunu vittmi ta' distorzjoni ta' kompetizzjoni. Naħseb li iva, il-bidliet huma neċessarji u tjur misa mill-2012 ma jistgħu jinżammu iktar f'dawn il-gadget ċkejkna u il-bajt tagħhom ma jistax jiġu eh, mibjuwa għax inkella Dan ħajwasal għal distorzjoni tas-suq u n-nies li jagħmlu l-affarijiet kif suppost jispiċċaw jiġu kastigati mhux sewwa dan. Kull stat membru għandu jagħmel l-istess ħaġa, kulħadd għandu jieħu l-istess passi u ħadd ma jipprova joqgħod jitrateni għal xejn. Għandna bżonn ta' komunità illi taġixxi b'mod progressiv u mhux inħallu l kulħadd tarriħu jagħmel li jrid. Grazzi ħafna sanna lis-Sinjura Ford. Grazzi bħal ħafna ommijiet jiena rrid standards tal-benesseri tal-annimali imma rrid ukoll bajt illi naffordja nixtrih. Jiena m'iniex espert ta' tjur, però eh, tifla tiegħi jipprova terba darbit it-trabbi t-tiġiġ imma dejjem kien hemm il-volpi illi spiċċa ħadhom hu. Għalhekk nippreferi nħalli daw l-affarijiet fidejn il-professjonisti jiena fil-kostituenza tiegħi żort il-produtturi tal-tiġiġ fil-fatt Per eżempju fir-Renju Unit anki il-dawk li rabbu il-majjali raw eh, għaskapitu tagħhom stess kif eh, jistaw eh, b'mod jekk irabbu u jieħdu deċiżjoni b'mod unilaterali iwaslu għal situazzjoni u riżultati tkun għad detriment tagħhom il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea hija baxxa iktar minn qatt qabel, iħna rridu nipproteġġu lil dawk illi għamlu għamlu l-almu tagħhom biex ikunu konformi ma' din il-leġiżlazzjoni. U m'għandniex issa nirtiraw. Grazzi, Signora McGuinness, grazzi President, nixtieq ringrazzja l-Kommissjoni għat-tweġiba tagħha fjakka kemm kienet. Hemm ħafna Naseb affarijiet li qajjem il-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura li ma ġewx imwieġba. iċ-ċifri fil-fatt niddubita minnom inta ma 6% tal-produzzjoni jissajja free range dina mish l-informazzjoni li għandi jiena u naħseb li l-informazzjoni li għandek inti hija mażula għal-fini tiegħek u naħseb li jrid ikollok laqa ma' loqs interessati għax naħseb li dawn huma figuri biex najtek ippompjati daqxejn u ma jirrux l-istampa kifini tal produzzjoni tal-bet fl-Unjoni Ewropea. Jekk infax li wieħed jimxi u jkun konformi ma' dil-leġislazzjoni u jekk il-konsumaturi tagħna tassew u nerġanajt veru tassew ridu sistemi tal-irtsiet li huma eh, tajbin għal-benessaj tal-annimali iħallsu il- prezza li jom, pero dan għammux il każ ma jridux in-nies iħallsu dawn il-flejjes jiena qatt kemm milni membru tal-Parlament Ewropew mill-2004 li kien hemm sumatur il-liġi ġi jitkarab li biex ikollna din eh, il-leġiżlazzjoni u din għaf moħkom, sinjuri dawn huma l-fatti. Mikra dan kollu xorta importanti li din il leġizlazzjoni tiġi implementata ħieħu dawk li investew ammonti kbar ta' flus biex ikunu konformi jiġu imħarsa mill-Unjoni Ewropea. Naħseb il-Kommissjoni jafu li kollhom problema legali. Jekk da ma jkunx il-każ, ejja naraw sitwazzjoni fis-suq kif ħatkun ħajkun hemm ċertament um, ammont kbir ta' bajt illi ħajkunu illegali 83 miljun bajda u aħna moralment u etikament ma nistawx naqbdu narmu għom din tkun ħaġa tremenda k'namlu hekk. Però ħajkun hemm protesti u s-suq ħa jirribella il-Kommissjoni ħatajdilna x'ta jiġri dakinhar għaliex huwa inevitabbli dan il-bajt ħajkunu fis-suq u ħajkun hemm um, suq illegali fil-bajt. U irridu kunu ċari ġefiri, dawk li għadin fil fazi transitorja u koll irridu kunu jafu li ma xie l-ura għalix huma issa konfuzi bil-messagġi il qegħdin jirċivu. Skużani il-president il-kollega tiegħi ta' tnejn eh, il-ħin tagħha. Dan huwa punt kruċjali għal konsumaturi, aħna rridu tweġiba mill-Kommissjoni, grazzi tal paċenza President, grazzi Signora McGuinness, issa Signora Garcia Perez. Signor President, Signora Kommissarju, kif tista tara, aħna unnek irridu li nkunu konformi ma' regoli, anke dawk li għadhom ma daħlux fis-seħ. Jekk nagħmlu dal-eżerċizzju għal setturi oħra, ikonna bżonn ta' plenarja ta' 15. Il-pek qiegħed ibati mhux faċli li wieħed ikollna spejjeż supplementari u addizzjonali, però hemm bżonn jekk aħna rridu l-istandards ta' protezzjoni li l-Unjoni Ewropea tippretendi li jkollha. Fl-2012 il-produtturi ta' ħafna mill-istati membri mhux ħajkunu eh, konformi 100% sal-iskadenza li hemm bżonn huwa maħsub illi ħajibqa' 30% tal-produzzjoni sabiex inkunu nistgħu nkopru il-tiġijiet tas-suq il-, -tiġiet tas il bajt frisk ħajkun iktar oli għal konsumatur dak li kun pedot fl-Europa ħan ispiċċaw nirrikorru għal swieq barranin. Sabiex ikonna iżjed suċċess fir-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi Rridu noqdu attenti bl-affat isiru kif suppost. Il-Kommissjoni tista' illi jkun hemm regoli oħra bħal identifikazzjoni elettronika per eżempju tal-mos u tan-naċ u l-intraċċabilità illi ikunu konformi u għalhekk hemm bżonn ukoll illi dina eh, noqdu attenti għaliex għandha x'taqsam mal-benesseri tal-annimali. Grazzi ħafna. Naddu issa għas-Sinjura Kalinowski, għas-Sinjura Nsi Kalinowski. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Ir-riżoluzzjoni hija ċara, m'hemmx eċċezzjonijiet, m'hemmx derogi. Il-Kummissjoni Ewropea trid tipprovdi sanzjonijiet, tagħmel timponi sanzjonijiet għal metodi ta' produzzjoni li ma jkunux konformi ma' leġislazzjoni tagħha ċertu produtturi kellhom 12 sena aħna nkellhom 8 snin jew 5 snin il-produtturi li kellhom biss 5 snin jew 8 snin. Ma kienux qegħdin jirrealizzaw x'jiġru meta huma xtraw gadget irħas mill-15 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li kien hemm fil-bidu li ħajġri u għal ħajkun hemm importazzjoni tal-bajt illi jkun ħireġ minn gadgets f'pajjiżi terzi illi ma jkunux eh, tal-istess livell li huwa mistenni fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk idu nsibu soluzzjoni għal dawk il-produtturi li ma jħuġ jimmodernizzaw il-gadġeġ tagħhom sal-2012 dan huma il-raġunijiet għall-emendi. Skont l-awturi tar riżoluzzjoni il-perjodu ta' tranzizzjoni kien fid-direttiva u l-ewwel ta' Jannar 2012 ma jistax tinbidel din id-data. Nittama illi dawk il-membri li jivvotaw favur ir-riżoluzzjoni ħajkunu favur ukoll l-idea li ma jkunx hemm perjodu ta' tranzizzjonijiet oħrajn wara l 2012 Tlettax dak li għandu x'jaqsam l pagamenti diretti taħt il-pakk għaliex l-arranġamenti prezenti jinsabu fil-leġiżlazzjoni sa l-2013. Grazzi ħafna l sur Kalinowski, issa il sinjur Tabajdi. Eh, hogy komoly érdekellentét van azok között, Grazzi, id-dibattitu urini illi jeżistu konflitti ta' interessi kbar bejn dawk illi implementaw tiġa u dawk illi le. Jeżistu kol kontradizzjoni bejn stati membri ġodda u stati membri odma. L-istati membri antiki kollha iktar ċans sa' tranzizzjoni U mhux tal-li aktar li u il-gaġġeġ tagħhom li tagħti membri l-ġodda. Mikkeja li kienu jafu li dak xorta ħajkollhom jibdluhom. Issa ħajkollna nżommu mal-liġijiet u l-Unjoni Ewropea qiegħda tkompli tabli l bdiwa tagħha bl-iżvantaġġi. ma jizistux regoli ċari m'hemmx monitorat ħan nispiċċaw nimportaw minn pajjiżi terzi. Għal darba oħra l-Kummissjoni ħajkollha tasal għal deċiżjoni li hija ta' tal-iżvantaġġ tagħna biss. Grazzi ħafna sur Papastam Kossan minuta u nofs. Grazzi, sinjuri, jiena nirrikonoxxi il-ħtieġa li naċċertaw li jkun hemm bażi ugwali ta' kompetittività fl-Unjoni Ewropea għal produtturi speċjalment li investew biex iżommu mal-rekwiziti ta' direttiva, pero fl-istess ħin iridu nejnu lil dawk il-produtturi. Illi minnaħa impenjaw ruħom biex iżommu ma' direttiva, ma' minnaħa l-oħra qed isibuha diffiċli ħafna biex ikunu jistgħu ma' mal-ispejjeż biex jagħmlu dan. Sa qabel l-iskadenza. Jekk il-bajt ma jkunux tal-livell miħtieġ, mhux se jkunu jistgħu jimbijaw fissu intern mill-ewwel ta' jannar 2012. Però fl-istess ħin ħanibqgħu nimportaw prodotti minn pajjiżi terzi illi ma jieħdux ħsieb l-annimali tagħhom. Għalhekk jista' jkun li eventualment il-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea ħajkollha tagħlaq minħabba livelli iktar għolja ta' benesseri tal-annimali. U xorta ħakunu għadin nimportaw prodotti minn pajjiżi terzi li laqqas biss jilħqu l-istandard preżenti fl-Unjoni Ewropea. Iva mela għandna nipproteġu l-benessir tal-annimali imma rridu naċċertaw li l-ewwel ħaġa nipproteġu il-tessut soċjali ekonomiku Ewropew. Grazzi ħafna Sur Danelis, grazzi ħafna President, Sinjura Kommissarju. Minkejja li produtturi Ewropej kollha jridu jilħu l-standards tal benesseri tal-annimali huwa maħsub li 30% tal-produtturi tal-bajt mhux ħajkunu jista' jilħu daw l istandards tal-ewwel ta' jannar 2012. Sfortunatament din hija r-realtà. Illi turi li l-Kummissjoni Ewropea ma rnexxilix tikkonvinċi li produtturi tal-bajt biex U biex juru li dan huwa ta' beneficju għalihom. Jekk il komissjoni ma nixxilix tikkonvinċi l allura huma u ma miżuri ta' forzar li ħat għamlu ċertament li dan mhux ħajkun suċċess. Naħseb li norbtu l-ispejja l investiment mal-benefiċċji illi fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu għadin jihdu produtturi u il-konsumaturi. Naħseb kiku jirna xina namlu din ir-rabta bejn l-nefqa u l-benefiċċji allura dana jikkonvinċi mbagħad naħseb li l-produtturi sabiex jagħmlu l-bidliet meħtieġa b'dan il-mod il-prodotti Ewropej se jibqgħu assoċjati ma' kwalità għolja u ħajġu identifikata ma' um, standards ta' benesseri għall-annimali għoljin, però rridu naċċertaw illi nipproteġuhom kontra eh, kompetizzjoni ġusta minn pajjiżi terzi. Presidente, signor President, Kummissarju, kollegi, Is-suġġett tal-benessri tal-annimali huwa suġġett li bosta drabi tkellimna dwaru hawnhekk u naħseb li kienet għażla li dan il-Parlament għamel fl-imkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill kienet għaqla eh, għażla qlija u tajba u ma naħsibx nistgħu mmorru lura għal dan. U għalhekk għandna dmir li nfittxu l-aqwa modi sabiex nimplementaw u napplikaw dan is-suġġett u għalhekk rridu naraw li naħsbu f'dan is-suġġett billi naħsbu wkoll għar-responsabilità mod responsabbli għal dawk kollha li joperaw ekonomikament u qed jagħmlu dan, dan din il-produzzjoni. Huwa ċar li ma nistawx indomu aktar din l-iskadenza u naħsbu għall-eżenzjoni għal-dowmin, għax rritu tranzizjoni lejn sistema responsabli għal-benessri tal-annimali. Iżda għanna edmiru koll li naħsbu f'daw kollha li bdow il-proċess ta' trasformazzjoni u qed uħ fi żmien ta' kriżi u diffikultajiet għall-investimenti. Għal daqstant nixtieq nisħaq u nizbilkom l-attenzjoni s-suġġett ta' tranzizjoni. Jiġifieri dawk il- kolla li rabbu il-tġiċ għal-bajt biex bekk għamlu din it-trasformazzjoni u għadhom ma l u għalhekk fi żmien tan diffiċli ta' kriżi naħseb li rridu nqogħdu attenti b'mod partikolari anki il dawn il-produtturi. Grazzi. Grazie. Now we go. Grazzi. Nibdaw bil-proċedura KHDI. Qed nara bosta kelliem nixtiequ jitkellmu l-ewwel is-sur Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte, Grazie, president. Jien ma naħsibx li huwa xira li nitkellmu b'mod ġenerali. Iżda per eżempju l-Bulgarija u r-Romanija sieħbu mal-Unjoni Ewropea tliet snin ilu biss. Iżda r-regoli qegħdin hemm għal kulħadd u għandhom jiġu osservati minn kulħadd. Nistieden il-kollegi votaw favur l-emenda 2 ippreżentata mill-PPE għaliex hemm numru qoli ta' produtturi li bdew jagħmlu investimenti sabiex jaġġornaw il-sistema tagħhom. Jew inkella tibdew dawn investimenti, iżda dawn ma jistgħux jagħmluhom il-lejn għan-nar u laqas ikun ġust tal dawn il-produtturi li jiġu penalizzati. Nixtieq nisħaq għal darb'oħra li l-produtturi li għadhom kemm bdew tejbu s-sistemi tagħhom biex ħarsu din id-direttiva, rridu għadu attenti anke għal kondizjonijiet eh, żgħar. Issa sur bronz. United Kingdom producers have been invested. Il-produtturi tar-Renju Unit kienu qed jinvestu ħafna flejjes biex jizidu, u qed iżidu l-ispejjeż tal-produzzjoni biex jimplementaw din id-direttiva għaliex jafu li r-Renju Unit jimplementa l-liġi. Għala jrid jgħaddu minn kompetizzjoni inġusta minn dawk li ma jħarsux il-liġi jew inkella ikollhom eżenzjoni jew inkella nfurzar imdowma kien hemm abbozz iżda qed ikun hemm ftit implementazzjoni u standards baxxi minn 27 stat membru. Il-lingwaġġ ma tantx qed juri li ħajkun hemm infurzar u huwa sproporzjonat u ma tantx kienu persważivi u għalhekk naħseb li rnoqdu attenti ma dana kollu jekk liġi bħal din tgħaddi mhux aċċettabbli li b'ċertu pajjiżi jiġu mġela jkunu konformi oħrajn jiġu eżentati. Dawk li ma jkunux konformi għandhom jiġu eh, prevenuti li ma jkollhomx esportazzjoni minn pajjiżi terzi, jew inkella jkun hemm esportazzjoni oħra. U għalhekk aħna qed nitolbu li jkun hemm ħarsin minn kompetizzjoni inġusta, grazzi. Grazzi Sur Brons, issa l-Onorevoli Patraw Neves. Dobrigada, Sr. Presidente, Signor Commissario. Grazzi, President, Commissario. Fuq suġġett tal-lum li qed nibattu dwaru nixtieq intenni li nħoss li d-direttivi edin hemm biex jiġu implementati wara kollox, inkluż din li tmur lura l-1999. Naħseb li hija parti mill-valuri tagħna mill-dawk li nħadnu, rridu nżommu magħhom biex ukun hemm il-benessri tal-annimali. piż kbir, 30% pis ekstra fil-Portugal bħala medja u memx fond tal iżvilupp li jgħin il-produtturi hawnhekk. Hemm ftit kreditu, hemm ftit kap kapital u hemm kriżi. U għalhekk irridu narfu li f'dawn iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali hemm ċertu kumpaniji li qed ħabtu wiċċhom ma' problemi kbar u għalhekk hemm bżonn ta' aktar ħin u ma nix nifukaw fuq ħtiġijiet li diġa l-om jagħmlu din it-tranzizzjoni għax hemm min għandu bżonn aktar ħin. L-Onorevoli De Silvestris. President, grazzi, kummissarju, ħadd minna marit jajt li m'hemmx ħtieġa li nimxu lejn l-implementazzjoni ta' direttiva li hija tal-1999. Għax kalla ma nakonux seri ħadd ma jgħid li ma nridux nħarsu l-benessri u s-saħħa tal-annimali, iżda d-direttivi rridu jkollhom sens loġiku u rridu nagħmlu konsiderazzjonijiet li jagħmlu sens hawnhekk f'din il-Kamra. L-ewwel net mill-1990 sal-lum kien hemm kriżi ekonomika qawwija li xeklet il-kumpaniji u s-sistema ta' produzzjoni. U l ħafna kumpaniji ma rnexxilhomx jagħmlu dawn it-tibdiliet. Ħanqisuh dan it-tieni net l-implementazzjoni rigoruża mill-ewwel ta' Jannar 2012 ħadd tipperikola ħafna ħafna kampaniji ħat uħroġa missu ħat favorixxi l-importazzjoni ta' bajt prodotti b'metodi inqas protettivi fir rigward il-benessri tal-annimali meta mqablin ma' dawk tal-Unjoni Ewropea jew inkella ħat favorixxi l-impjanti Ewropej biex imorru barra mill-Unjoni Ewropea. Jekk dan ħanamlu fi żmien ta' kriżu nifavorixxu żida fil-qatt u żida fl-importazzjoni tal-bajt prodotti minn barra mill-Unjoni Ewropea b'kriterji differenti minn dawk li nimponu fuq il-produtturi tagħna naħseb li nkollna qed nagħmlu ħażin u għalhekk għandna bżonn fażi transitorja u hija idea li ħdimna ħafna fuq u għanna nipoġġaw u nitlob lilek ukoll kummissarju li tigarantixxi din il-ħaġa wkoll. Signor Silvestris. Grazzi Sur De Silvestris, l-Onorevoli Dodz. Grazzi President. Palma Għalu ħafna kollega għabli l-ħarsin tal-produtturi li kienu konformi mal din il-ġelizlazzjoni u nefqu ħafna flejjes hija xi ħaġa sirja u hija dmir tal-Kummissjoni f'dan l-istadju. Madana kollu naħseb li l-Kummissjoni trid tara fu tkellimt ma' ħafna bdiewa fil-kostituenza tiegħi li tisibu diffiċli jsibu l-flejjes biex jinvestu fi żminijiet u ċirkostanzi tan diffiċli ekonomikament. il referenza għal timbrar tal-bajt nixtieq nreferi dwar għandi b'itra mill-Kummissjoni li tindika li timbra addizzjonali ma tantx ikollha benefiċċji u ma jkollha kważi kważi xejn benefiċċji u tagħmel differenzazzjoni u għalhekk nitlob lill kummissjoni tajdinna jekk bidlux l-opinjoni fuq din il-kwistjoni jew inkella ma jafux x'inhu għaddej. U għalhekk nitlob lill kummissjoni tajdinna jekk nqisu kumpanije fil-kostituenza tiegħi li serħu fuq l-importazzjoni ta' bajt minn pajjiżi Ewropej oħrajn ser tamlu ħagġellu li dawn il-kumpaniji serħu fuq, importazzjoni minn pajjiżi terzi. Il-bajt hemmhekk ikun prodott f'ħafna sistemi li għandhom inqas sistema ta' benessri minn dik tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Sikierski. Huwa ċar li l-bdiewa rridu jirrispettaw id-direttiva tal-1999. Nifmu l dawk il-bdiewa li investaw fil-modernizzar tal-gadgets u mhux qed ngħidu li l-ftit intuhom iktar ħin u l-oħrajn li kif qalu kollega qabel li rridu nagħmlu huwa li nagħtu l-bdiewa l-istess ammont ta' ħin biex nippermettu l li jilħqu mal-kriterju l-standards li tlabna minnhom. Il-produzzjoni illegali tider bħal xi ħaġa tajba donna u anki l-ħarsin tal-konsumaturi minna l-oħra. Iżda għala imbat l-ħarsin tal-konsumaturi tiġi rispettata f'ċertu postijiet iżda mbagħad f'ċertu postijiet oħra le. Jiena nappoġġa kwalinkwa miżura li tappoġġa l bdiewa fl-istati membri differenti għaliex naf li l-bdiewa jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna tħul tagħhom u għalhekk hija ħasra li hawn ftit membri li għablu miegħi. Is-Sur Rubik. Grazzi, Sur President, naħseb li rridu kunu ċari li l-benessri tal-annimali u s-saħħa huma importanti huma marbuta mas-saħħa tal-bniedem u għandha tkun priorità għalina fil-kumitat tagħna minna evalwazzjoni tal-teknoloġiji u ħarisna li programmi differenti rajna kif ħantejbu l-kwalità tal-ikel u l-ikel stess. U għalek għal min program għafas biex natun ħarsa lejn l-ikel u l-alf u nizguraw li l-program ta' riċerka f'dan il-qasam jiġi msaħħa. Irridu għandu attenti għalhekk is-sigurtà tal-ikel u tal-alf u tas-saħħa tal-annimal u s-saħħa tal-bniedem tiġi garantita aktar u hija aħjar għal ċittadini Ewropej jekk dan tista' tħejjuh. Grazzi Sur Rubik, Signora McGuinness. Thank you for your indulgence. Grazzi Sur President. Xtaqt nsemmi żewġ punti oħra fil-kontribut tiegħi. Il-kwistjoni tal- tal-bajt u l-qsur, hemm problema f'dan is-settur iridu nkunu nafu x'inhuma r-rekwiżiti ta' timbrar li rridu għal dawn il-prodotti u naħseb li hemmhekk hemm l-iktar tassib għaliex aktar u aktar bajt qed jitlu fis-settur ta' proċessar u l-biża tiegħi hija li esportaw il-gaġġeġ tagħna mill-Unjoni Ewropea u nimportaw il-prodotti tal-bajt likwidu tal-bajt mnixxef mill-pajjiżi l-oħrajn u naħseb li din hija problema enormi għall-Unjoni Ewropea It-ħassib liħor tiegħi marbut ma' sistema parallela ta' produzzjoni u problema enormi fis-suq jekk ikonna eh, gadget mamra li jitlu fis sistema u sistemi kurrenti li jibqaw fil-produzzjoni u dan joħloq problemi kbar għal produtturi u fl-aħħar mill-aħħar għal konsumaturi. U għalhekk għandek dan il-batt, għandkom dan l-att li toqgħodu attenti li tiksbu bilanċ bħala Kummissjoni. Grazzi, Signora McGuinness. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? If that's not the case, I give the floor to Madame Basiliu to... Jekk le għanna til kelma l-Kummissarju Vassilju biex twieġeb. Grazie President, huwa ovvju li memx konsens fuq din il-kustjoni. Smajt il-membri hawnhekk li qed jitolbu biex ma jkunx hemm eżenzjoni u l-ebda deroga u minnaħal l-oħra smajt ukoll membri li qalu li jridu estensjoni. Jiddependi mill ma pajjiż ikunu ġejjin ħafna drabi u li huwa stadju ta' żvilupp f'kull stat membru partikolari. Iżda nixtieq ngħid x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Nixtieq nirrepeti li minn l-ewwel ta' Jannar tal-2012 il-klaġġeġ konvenzjonali rridu jiġu mibdula minn sistemi alternattivi ta' gadgets jew gadgets industrijali, ġifiri l-bajt minn gadgets konvenzjonali ma jkunux aktar legali jitqedu fuq is-suq wara jannar tal-2012. U din hija l-pożizzjoni tagħna. Issa, il-Kummissjoni qed tagħmel l-isforzi kollha u aħna tniffukaw u nikkonċentraw fuq dan l-isforz biex nappoġġaw l-Istati membri sabiex jkunu konformi ma' din id-direttiva. X'qed nagħmlu? L-ewwel qed inħeġġu lill istati membri li jiżviluppaw u jikkompletaw il-pjanijiet nazzjonali b'kollaborazzjoni mal-industrija u l-partijiet interessati l-ewlenin. U qed naraw il-pjanijiet nazzjonali u dawn huma qed jikkorporaw sanzjonijiet għal dawk l-industrija u dawk l bdiewa li mhux qed ikunu konformi mad direttiva. It-tieni net qed nagħmlu skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri fuq il-prattiki tajbin ta' monitoraġġ biex bekk naraw li jkun hemm titjib fl-infurzar. Norganizzaw zjarat mill-esperti tal kummissjoni sabiex bekk naraw li d direttiva qed tiġi implementata. U barra minnek qed norganizzaw laqat mal-partijiet interessati kifet fl-19 ta' jannar tal-2011 għanna laqa kbira mal-partijiet interessati u rappresentanti tal-istati membri sabiex niddiskutu l-affarijiet kif għaddejjin bħalissa u biex naraw kif nistaw nappoġġaw l-istati membri b'aqwa mod sabiex bekk ngħinuhom itemmu l-konformità tagħhom sa tmiem tal-2011. U għalhekk din hija l-pożizzjoni tagħna bħala Kummissjoni. Issa jekk wara l-jannar tal-2012 ikun għatem bajt li mhux prodotti legalment dawn ma jistawx jitqedu fuq is-suq u barra minn hekk jekk naraw li jkun hemm non konformità il-Kummissjoni tista' tieħu l-miżuri kollha disponibbli fil-qafas legali preżenti jiġifieri tagħmel proċeduri ta' ksur sabiex bekk tiżgura li jkun hemm infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea anke l-alternativa tal-proċeduri taksur qed naraw nistudjaw l-azlit kollha biex naraw li ma jkunx hemm it-qassim illegali ta', ta bajt illegali fil-gaġeċ konvenzjonali wara jannar tal-2012. Hemm ħafna kummenti oħrajn li għamlu l-membri onorevoli u jiena ħan kun ċerta li nressa tħassib tagħkom kollha lill kummissarju Dalli li jinċert li ħaj is b'serjetà il-kummenti tagħkom. Grazzi. And I thank you, Commissioner. Kolleg Grazie, Kommissarju. Usneseni na zavi. Kollegi, għandi erba mozzjonijiet ta' rizoluzzjoni biex jalqu d-dibattitu, dibattitu maluq u il-votazzjoni ser isseħ f'nafsenar. Thank, you very much. Point of order. Grazie, Presidente Iva. Naf li mux ma tantx hija li niħu l-kelma wara li tkellem il-kummissarju, jiena kuntenta b'dak li qalet il-kummissarju, iżda l-konklużjoni li aħna mifruda f'din il-Kamra fuq din il-kwistjoni mhux ġustifikabbli. Jiena nitlob b'rispett li tħares lejn ir-riżultat tal-vota ħari qabel tiġġudika jekk il-Kamra iġ mifruda fuq din il-kwistjoni jew le, grazzi. Thank you and I'm sure the... Grazzi, jiena ċert il-Kummissjoni ħatamel dan. U għalek, Nisospendi s-seduta sal-votazzjoni li ser isseħ fl-ofsenar. Point of order, sorry I didn't see you. Point of order Ihor, skużani ma rajtekx. Jieta President. Grazie President, nishtiq nappoġġa dak li qalet Ester u nishtiq nitlob l-Kummissjoni forsi jekk ma tistax titkellem illum il-Kummissarju forsi twiġibna bil-miktub ma naħsibx li aħna mifrudin iżda nixtieqa talabora aktar fuq dak li qalet għal bajt li ġejjin barra mill-Unjoni Ewropea li mhux qed iżommu mal-standards ta' Ewropej jekk ser jiġu permessi jew le, jekk ser ikollhom eh, marka u x'marka jew timbru ħad tipproponu f'din fuq il-bajt għal dawk il-bajt wara l-jannar tal-2012 li mhux permessi li jitqedu fuq is-suq. Sorry, it wasn't point of order as I said the debate. Din kien l point of order, id-dibattitu malu. Diġa kelkom l-opportunità li tajdu tħassib tagħkom qabel ma nagħlaq id-dibattitu. Grazzi. Surru big point of order. Ja, Herr President, ich wollte mich nur bei der Sitzungs... President. Jena, nxtiqnejt li din il-kwarta qabel nivvutaw Huwa verament jaf xi ħaġa eżemplari u nixtieq nifraħlek għax il-seduta kienet ippreparata veru tajjeb ġifieri se nevitaw ċertu keos iktar tard. Grazzi ħafna.